Għanna bosta rezoluzzjoni mill-Komitat Deve dan ser jiġi votat għada. Il-laqa li mis ser jisir għada il-ħamis 26 ta' novembru. Ser nibdew is-sessjoni fid-9 ta' filgħodu. L-agenda tistaw issibuha disponibli fil-sit elettroniku tal-Parlament u s-sessjoni s-santemet. Nirringrazzjawkom u lejli tajjeb.